Dear President, President. Mela, nerġgħu nkomplu bis-sessjoni tagħna u l-minuti ta' sessjoni tal-bira u t-test huma disponibbli jekk hemm xi oġġezzjonijiet jekk ġobkom għajdulna le mhux il-każ. Tajjeb wisq. Mela, il-President jiċċeva mozzjoni mill-EPF Missur Rosati.